Dear colleagues, please, may I ask you to take a seat? So let's start our session. Mela, nibdew issa bit-tieni taqsima għallum l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni tas-Suq Kapitali u l-Suq Uniku Ewropew servizzi finanzjarji għanna l-Ugo Bassi, direttur ta' eh, Sfiq Finanzjari ta' Digi Fizma, Andrea Enria, il-kap tal autorita Bankarja Ewropea, is-sur Bukhard Balz, il rapporter ta' eh, ini fuq l-stock taking u l-sfidi ta' Legislazzjoni ta' servizzi finanzjari Ewropej li ħajkun qiegħed ukoll jagħmel stqarrija. Mela, Ippermetu li nagħmel xi kummenti qabel ma nibdew id-diskursata. Il-kriżi finanzjarja u rrit biċċar il-konsegwenzi kemm ta' qafas regolatorju dajjef u integrazzjoni finanzjarja mhux kompluta fuq livell globali u Ewropew ukoll. Ġifiri, ir-riforma qiegħda ġġib magħha bidliet kbar tremendi għat twaqif u l funzjonament ukoll tal l-iswi interni finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. L-importanza ta' dawn il-bidliet u l-livell ta' ambizzjoni tal-agenda tal-Unjoni Bankarja tal-Unjoni suq uniku ta' servizzi finanzjarji u tal-Unjoni ta' Swieq Kapitali jeħtieġu ovvjament distinzjoni ċara tal-ruoli u l-kompetenzi fuq livell nazzjonali u Ewropej u jeħtieġu wkoll kooperazzjoni qawwija bejn il-parlamenti Ewropej u dawk nazzjonali għalhekk din hija opportunità eċċellenti sabiex niddiskutu kif nistgħu ntejbu din il-kooperazzjoni kemm fil-qasam tal-leġiżlazzjoni kif ukoll fil-qasam ta' skutinju kontroll politiku nibda bl-Unjoni Bankarja, ovvjament, l-iktar proġett relevanti u ambizzjuż. Aħna diġà daħħalna bidliet radikali, bidliet konsiderevoli. Aħna għanna rwol leġislattiv bħala Parlament Ewropew imma wkoll rwol ta' kontroll politiku f'dejjem interistituzzjonali mal-ICB. U kif għadd nixtieq ukoll naraw kif nistgħu nikkooperaw mal-Parlamenti Nazzjonali sabiex ikun hemm skrutinju aħjar Għal entitajiet regolatorji tagħna fil-qasam. Nixtieq nidentifika tlet oqsma fejn id-diskussjoni hija importanti ħafna tlet affarijiet li qegħdin niffaċċaw. L-ewwel nett, kif nistgħu niżguraw li jkun hemm level playing field u nistgħu nirrikonċiljaw minn banda il-bżonn ta' konverġenza supervizorja, imma bżonnu kol li nissalva gwardjaw pluralizmu b'saħħtu ta' modelli bankarji fl-Ewropa. Banek żgħar, banek kbar. Riskju ta' kreditu, riskju ta' s-sur. Kif nistgħu nipprovdu konverġenza u nevitaw fl-istess waqt? illi ma jħdux inkonsiderazzjoni dal-pluralizmu tilinet kif nistaw ikkonna laqwa bilanċ bejn l-istabilità u tkabbir innaqsu riskju minn banda u nevitaw il-proċikliċità. Jiena naħseb illi mixin fid direzzjoni tajba l-pakket il-ġdid mill-Kummissjoni fuq pereżempju riviżjoni tas CRD u bilanċjat għandna naqis tar riskju konsiderevoli għandna wkoll dispożizzjonijiet favuri tkabbir. Xi miżuri pereżempju fuq finanzjament tal-infrastruttura, eccetera. Għalhekk idu naraw kif nistgħu nimxu f'din il-negozjati, anke pereżempju negozjati ta' bazza l-importanti ħafna hawnhekk. Irrid ikollna riżultat bilanċat fejn naħseb li għandna bżonn ta' standard globali sabiex innaqsu il-varjabilta. Ir-riżoluzzjoni tagħna approvata mill-plenarja qalet li Importanti li ma naffettwawx bot negattiv fil-modelli bankarji speċjalment dawk Ewropej. Issa, l-MPL per eżempju u il-kupru eh, għali. L-iżviluppi qed juruna li regoli tagħna jippermettu ċertu flessibilità. Issa, Iddu naraw kif nistgħu nużaw dan bl-aħjar mod sabiex nindirizzaw il-kwistjoni ta' non-performing loans. Tajja li għandna hawnhekk il-Andrea Enrija għaliex milli nista' nifhem il biraħi sur Enrija ppreżenta eh, proposta importanti ħafna f'xi seminars. Right. Fuq l-istampa dwar dan għalhekk ikun utli ħafna għalina li nisimgħu anki l-opinjoni tiegħek Andrea fuq is-suġġett. Kif ukoll biex ikollna kjarifika fuq xi affarijiet. U ħaġa interessanti kif nistgħu nibnu eh, assets management companies sabiex ikollna l-MPS valur tas-suq u fl-istess waqt it-telf eventwali jiġi assorbit mill-banek. Ġifiri, rridu naraw eżattament kif ħajkun qed jaħdem dan il-mekkanizmu mbagħad hemm ħafna affarijiet ukoll ex post, ex ante, prezzijiet, riżorsi komuni. Mistoqsijiet importanti li tama tkun tista' tgħinna. nifhmuha maħjar. fl-aħħar, l-aħħar sfida importanti illi nlestu eh, x-xogħol fuq l-Unjoni Bankarja. Ovvjament dan għandu x'jaqsam għal asimetrija twali bejn ir-regoli u l-istituzzjonijiet komuni minn banda u riżorsi nazzjonali min-naħa l-oħra. Zbilanċ bejn it-tnaqis fir-riskju u l-qsim tar-riskju imma jemmina wkoll il-bżonn jemina bżonn illi nilimitaw ir-riskju u illi niksru ir-rabtiet li jinkisru. Aħna nafu xiri huma l-elementi li jridu jsiru issa il-mekkanizmu tal-garanzija tad-depożiti, pereżempju, l-kon nafu kemm huwa sensittiv dal-proġett qed naħdmu fuq dan il-proposta b'mod kostruttiva u għalija nittama u Naħseb li d diskussjoni ta' dawn l-affarijiet mal parlamentari nazzjonali huwa importanti ħafna. Proġett bir ieħor huwa l-implementazzjoni tal-Unjoni ta' Swieq Kapitali. Swieq Kapitali integrati aħjar, biqsin ta' riskju aqwa u aktar għazlit ta' finanzjament li jkunu ta' beneficja l-ekonomija kollha kemm hu għalhekk flimkien mal-Unjoni Bankarja il-ħolqien ta' Unjoni ta' Swieq Kapitali hija pass importanti fil- eh, kompletezza wkoll tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja joħda mill-prioritajiet tal-Kumitat tagħna wara anki t-tredija tal-pjantazzjoni tas-CMU mill-Missjoni Ewropea Parlament adotta riżoluzzjoni ġenerali ir-rapport ta' Sur Balt li illum ħajkun qed jirrappreżentatna biex jevalwaw il- <coughs> l-interess akkumulattiv, il-loopholes, eccetera, f'Novembru kien kommissjoni li għamlet sejħa għal għafas regolatorja, servizzi finanzjarji, fe indirizzat ukoll ċertu qasma illi semmaw fir rezoluzzjoni tagħna l-miżuri illi qed proponi l-Kummissjoni fil-pjantazzjoni tagħhom huwa punta tluq tajjeb ħafna biex nilħu Unjoni tas Suq Kapitali tal-Ewropa. Aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq xi proposti hawnhekk irnexxinna nikkonkludu trilogi u għadin naħdmu kol biex neħu bil fuq ir-regolamenti dwar is segurizzazzjoni Aħna ħa naċċertaw ukoll li x-xogħol illi għana fil-pjanijiet tagħna jimxu kif ippjanat issa tajjeb illi nkomplu nagħmlu monitoraġġ tas-CMU u nindirizzaw il-passi li jmiss u nidentifikaw ukoll noqasijiet fil-leġiżlazzjoni attwali. U issa ħajkonna il-midterm review ta' CMU u din hija opportunità tajba biex nerġgħu nifukaw miex di prioritajiet nasa biex nżidu il xor fuq il-proġett kollu kemm aħna ħanibqgħu involuti bisħieħ fil-passit li jmiss u naħseb illi dana huwa opportunità sabiex niddiskutu mal-Parlamenti Nazzjonali. Naddi l-ewwel il-kelma lil Ugo Bassi u mbagħad is-Sur Enrija u mbagħad il-Burkhard Balsi Kirchbock. Grazzi ħafna President. Lodwa tajba, Sinjuri, Onorevoli Membri, grazzi ħafna tal-istadina. Li għatettini l-opportunità li li rressa u koll xie kommenti fuq dak li għadu kif għal is-sur kwartieri, specialment dwar l-Unjoni ta' Swieq Kapitali li jien għandi privileġġu l-unur li nħuħsiba. Xtaqt nitkellem ukoll dwar ir-riżultat sejħa l-evidenza li ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni f'Novembru sena l-oħra. Nibda l-ewwel fuq it-trigger li semma anke mis-Sur Gwartieri ir-riżoluzzjoni ta' dan il-kumitat taħt kontroll jekk nippermettu li ngħidlek ta' surbalt ir-riżoluzzjoni li issa il aktar minn sena li ġitu ippubblikata u li bażikament stidnet lill kummissjoni tikkunsidra kwistjoni importanti ħafna ċoħe li tara jekk il-qafas finanzjarju li ħareġ mir-riforma intensiva illi saret matul il-kriżi finanzjarja kienx fil-fatt jew huwiex adattat għal l-iskopijiet tiegħu illum il-ġurnata. dan jgħat jgħin l-finanzjament tal-ekonomija reali u dan għandu jkun il-mira bdejna minnem anki fl-għafi għandu xieqsa ma sejħa l-evidenza u ftaħna konsultazzjoni illi ħankun għatintikom daqxejn ta' kommenti dwar aktar tard. bidu bidunet il-Kommissjoni Juncker kienet iffukata ħafna fuq il-proġett tal-Unjoni ta' Swieq Kapitali li raġiet meqjusa. Sammi bidu net bħala waħda mill prioritajiet kbar tal President Juncker anki qabel il-kulleġġ ta' Kummissarju Manħatar. U l-idea propju kienet illi ikunem suq aktar integrat għal-kapital sabiex ikun hemm ċirkolazzjoni libera bejn minn fejn għandek kapital eċċessiv għal fejn huwa meħtieġ. Dejjem biex naċċertaw illi l finanzi imorru biex jiffinanzjaw l-ekonomija reali. Sa mill-bidunet identifikajna numru ta' inizjattivi li jista' jagħtu kontribut biex jintlaħqu daw il-miri. L-ewwel kellna pjantazzjoni li tnedis fil-2015 fejn ħabbarna in numru ta' inizjattivi illi għandna inkluż ir-reviżjoni tad direttiva tal-prospektus u il-regolamenti fuq sigurizzazzjoni u aġġustamenti għal regoli tal-venture capital sabiex ikunu aktar aċċessibbli kollox ġifiri mixel sew kif qalu koll is-Sur Gualtieri u saħna għaddu l-inizjattivi l-oħra inklużi f'dan il-pjantazzjoni bil-mod il-mod pass pass għadin nimplementawhom. Importanti ħafna wkoll imma dak li aħna ppubblikajna li għedna pubblikament f'Settembru 2016 fejn ippubblikajna kif komunikazzjoni fuq il-proġett tal-Unjoni tas-Suq Kapitali fejn ippruvajna nwieġbu il-mistoqsija illi kien hemm dak iż-żmien. Il-proġett ta' l-Unjoni ta' Swieq Kapitali għad tagħmel sens wara 23 ta' Ġunju fil-kuntest ta' Brexit u t tweġiba li tajna fil-komunikazzjoni kien ċar u tont bla ebda riserva edna iva mhux talli huwa relevanti imma rridu anzi inħaffu r riformi li diġà għaddejjin u probabbli ħajkonna bżonn inżidu l livell ta' ambizzjoni tal-proġett ukoll. Għalhekk biżultat ta' dan aħna studjajna inizjattivi oħra, identifikajna numru ta' inizjattivi u tħallna anki fċertu suġġetti li kienu ma' jinsu daqxej tabu issa per eżempju għamilna proposti sabiex narmonizzaw ċerti aspetti u ċerti aspetti biss tal-liġijiet ta' solvenza nazzjonali sabiex natu l-intraprendituri eh, li kunu għadin jaħdmu bona fedda tini ċans. U għadin konsidraw ukoll il-possibilità li ndaħlu prodott ta' pensjoni Ewropej volontarju illi nistaw inżiduh ma' l-iskemi nazzjonali tal-pensjonijiet u li jista' jirrappreżenta għodda ta' investiment <coughs> tajjeb fil-futur. Jista' ikollna proposta aktar tard dwar dan matul is-sena. Issa qegħdin bħalissa fi proċess li niġbru l-aħħar informazzjoni minn naħa ta' stakeholders ta' kull minnu interessati li kontribwixxi għad-dibattitu permezz ta' konsultazzjoni li nfetħet xi ġimgħat ilu u li ħadibqa' miftuħa sa 17 ta' Marzu. Il-konsultazzjoni Eh, tistgħu sibuha fil-website għanna mistoqsija li għamilna hija sempliċi. Saqsejna jekk dak li sar sissa wix meqjus bħala biżejjed jew inkella hemmx bżonn li nikkonsidraw li nagħmlu affarijiet oħra u inizjattivi oħra. L-importanti hu li dan kollu ħa iwassal għal midterm review publikata f'Ġunju ta' dis-sena illi aħna ħankunu għadin navalaw daqxie situazzjoni għal darba uħra potenzjalment ukoll noħorġu bi pjantazzjoni għal perjodu li baqala il komissjoni forsi anki wara. Ġifiri, kwalunkwe kontribuzzjoni hija merħba bija għaliex dan għandu jkun xogħol li jikontribuċi għalih kulħadd. Qed kuna hemm inizjattivi leġislattivi, non leġizlativi, kif ukoll inizjattivi li jistgħu jkunu mmexxija mill-Istati Membri mill-Industrija rwol għal kulħadd u kulħadd għandu jikkontribwixxi għal dan il-proġett illi bażikament huwa proġett li huwa favur tkabbir u il-negozji. Eh, Apparti minn dan kif fatt aħna Għamilna wkoll din il-konsultazzjoni kbira fuq il-konsekwenzi potenzjali tal-qafas. Konsekwenzi mhux mistennija rċivejna mijiet ta' tweġibiet għal kwestjonarju tagħna. U r-riżultati ta' dan ix-xogħol permettew il-Kummissjoni biex tifhem aħjar kif u x'fatta dawn ir-riformi li għamilna riċentement kellhom effetti mhux mistennija, speċjalment fuq il-funzjonament ta' servizzi finanzjarji u nkella jekk mhux qed nisat u skabir u l-impjiegi u fl-istess waqt jippreservaw l istabilizza finanzjarja. Konklużjoni dawlanin kif ħaġa ppreżentati fil-komunikazzjoni ta' Novembru ta' din is-sena minn x'ħanuqgħod insemmi il-lista ta' inizjattivi li aħna beħsibna nieħdu bħala sekwitu għal din il-konsultazzjoni imma nixtieq niffuka daqsxejn fuq l-erba' sma' ewlenin illi ġew identifikati. L-erba' miri ewlenin illi ikkursir fix-xogħol ta' segwitu. L-ewwel qed nikkonsidraw li konna bżonn inkomplu niżguraw li r-regoli tagħna ma jimpetixxux l-influss ta' finanzi għall-ekonomija miri prudenzjali bosta drabi jistgħu jinkisbu b'modi differenti rridu nazlu dawk il-modi illi huma li żjed favuri tkabbir. Pereżempju rridu ntejbu l-opportunitajiet tal-fondi għall-SMEs u proponejna kif qal sur Gualtieri illi nestendu l-appoċ għall-SMEs għall-lom skolla tal-SMEs inkluż dawk illi għandhom iżjed li minn miljon u nofs. Jidu nizguraw li l-banek u l-assiguraturi kollom il-possibilità li jinvestu f'proġetti long term bħal infrastruttura u il-bidliet li tiġa għamilna għas situri turi tippermetti tariffi iktar baxxi ta' kapitali għall-assikuraturi li jinvestu f'dawn il-proġetti tal-infrastruttura long term huma tiġa disponibbli u jridu jintużaw ukoll mill kumpaniji. Proporzjonalità tini ħaġa, id-daqs, ir-riskju tan negozji ma nistawx nużaw kell wieħed għal kulħadd dejjem għadni din. l-evidenza empirika li ħarġet mill konsultazzjoni u li aħna rridu nieħdu Natu attenzjoni partikolari l dan il-prinċipju importanti u probabbli nerġaw nanalizzaw il-leġizlazzjoni eżistenti biex niżguraw li nigarantixxu l-proporzjonalità tirat net innaħħu il- Pis amministrativ bla bżonn, il-burokrazija, pereżempju fil-qasam tal-disclosure u rapportaġġ. Nifmu il-rapportaġġ u disclosure kultant jistgħu jkunu ta' piż kbir dawn, minn band qegħdu niżguraw li regolaturi superviżuri jkollhom l-informazzjoni li għandhom bżonn biex jagħmlu xogħolhom, imma min-naħa l-oħra rridu niċċekkjaw jekk hemmx duplikazzjoni fil-leġiżlazzjoni li titneħħa sabiex namlu il-ħajja tal-kumpanija aktar faċli mingħajr ma nikkompromettu stabilità finanzjarja fl-aħħar u nalaqgħu irridu namlu l-qafas regolatorju konsistenti rridu naċċertaw li ma jkunx hemm inkonsistenzi, nuqqasijiet u duplikazzjoni. Hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu nieqaf hawnhekk u ovvjament lest li wieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazie a te, Ugo. Andrea, Chairman tal Grazie a te, ta' sew, ta' sew jina kontent li għetawnek illum. Aħna hawnhekk qed kellna kont jiena kont konferenza finanzjarja kbira wkoll u sew kont eh, sorpriż fuq kemm negattiva narrativa e fuq l-Unjoni Ewropea, fuq is-suq finanzjarji fl-Unjoni Ewropea x'naf jien. Naħseb li d-deċiżjoni tal-Renju Unit illi nitilqu mill-Unjoni Ewropea kontribwixxew biex insaħħu din il-perċezzjoni tal-dizintegrazzjoni tas-swieq fl-Unjoni. E, u jekk imma però nħarsu il-fatti dak li għamilna dan il sitt snin huwa li e, qed imxu fid-direzzjoni l-opposta ġifieri. Aħna kellna ħafna minn din il-fermentazzjoni fis-suq waħdin jiza minna politika azzjazzjoni qawwija fuq tliet linji u l-introduzzjoni ta' single rulebook, common rulebook, common il-regoli komuni omogeni għal kulħadd ma' suq waħdini li implementa il-reformi ta' G20 u li waqqaf e, għafas regolatorju iktar sod u t-tiswija istituzzjonali bil-ħolqien ta' tlet aġenziji pa' friżjuri li bija Open Oesma u anki il-Systemic Risk Board u anki fi zona euro mal-Unjoni Bankarja u l-kreazzjoni tal-mekanizmu supervizorju wahdini u il- Borda supervizjoni u kol il-bilanċi li għet eh, jiprofa jintlaħaq fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Allura naraw l-integrazzjoni fis suq finanzjari fl-Unjoni Ewropea qed tmur għall-aħjar ftit ftit. Imma mbagħad aħna qegħdin naraw ukoll li fuq ċertu livell għadu għadu jaf għadu ma ċaqlax minn wara daqqa taħar tal ħarmi krizi. Jina nishtiq ngħid illi il-tiswija li konna qegħdin namlu fil-fat kienet li nipruvaw niristawraw l-integrazzjoni tas swieq finanzjarji. Palla ċerta tal-komitat konġunt irridu ngħidu illi wkoll importanti illi naqdu l-awtoritajiet ta' supervizjoni eh, tlet dawn l-awtoritajiet u sistemi Crisbor u kommissjoni aħna għandna isna nħarsu l-kwistjonijiet tal-interess cross-settorjali u aħna qegħdin nippruvaw nifokaw ukoll fuq il- l-evalwazzjoni tar riskju konġunt madwar um, fuq livell omogenju, kien u livellu ukoll ta' ħarsin tal-konsumaturi minna mod konġunt u wkoll kwistjonijiet ta' azzjonijiet regolatorju ta' interess komuni bħal huma pereżempju s-segretarizzazzjoni jew l-infrastrutturi tas-swieq. U allura dan ix-xogħol naħseb miexi pjuttost tajjeb. E, issa qed nipprova sa nuża l-ħin li fadali biex nifokka fuq tliet affarijiet l-ewwel nett il-banki imbagħad il-Capital Market Union. Imbagħad hemm punt li ma semmix iktar li hija teknoloġiji ġodda u innovazzjoni finanzjarja fuq kif dan ħajkollu impatt fuq ir-regolament min-naħa u strutturi fis-suq finanzjarji min-naħa l-oħra. U aħna rridu nibdew bil-banek, jisa fuq il-banek mill-aħat istituzzjonali l-Unjoni Bankarja hija sa ċertu punt edha tipprova tagħmel il-punt illi intom kontu qed issemmu li kienu ktar importanti għaliex l-Unjoni Bankarja qed żżid id-domanda għall armonizzazzjoni regolatorja. Issa għandna ċentralizzjoni jew il-supervizjoni, eh, riżoluzzjoni e supervizjoni fuq livell Ewropew dawn l-awtoritajiet ovvjament għandhom ħafna diffikultà jekk dawn ser japplikaw regolamenti differenti skont fejn il-bank eh, taħt ir responsabilità tagħhom u għandu l-kwartieri. Ġifieri E, ħna eh, ġifiri jem talba l-dawn il-diskrezzjonijiet, l-alternativi, l-SMCS kien għati voka li ħafna fuq eh, il-distribuzzjonijiet u anke kien fatti li mekanizmu għal ċertu per eżempju subordinament, il-rekwiziti subordinazzjoni u xnafjen. Minna ħalla oħra huwa minnu inna sistema diversifikata ħafna fis-suq finanzjarji tagħna u aħna rridu nevitaw dej fatt li dan iddaħħalna fil-tip ta' affas tal-one size fits all, ġifiri, kif intqal proporzjonalità għandu jkun element ewlieni. E, jiena naħseb illi jridu nimxu lejn e, affas Ewropew ter omoġenju illi huwa lest illi e, jfassal il-rekwiżiti skont l-ħtiġijiet tal-impriżi żgħar u r-riski li għan li jisemmi il-bank. U aħna dan għanna l-lura għanna diskussjoni għalli bija jepjanat fuq dan l-aspet. ħaġa oħra li rrid ngħid fuq dan tip ta' proċedura fil-banek hija li aħna minna ħafna biex ninkompletu riformi finanzjari, Naħseb kważi wasalna fil-verità. E, fil-fatt aħna ħan nippruvaw nikkompletu dak li huwa single rule book il-regoli sekondari il-linji gwida, il-Q&As, u li jettina l-implementazzjoni tal-pakket tal-G20 li kon minna fuq fl-2009. U għallura dan huwa xogħol li jrid seħ Issa, fil-meta nipprovaw eh, eh, nirranġaw is-settur bankarju, aħna rridu fuq fuq tliet affarijiet mela rikonoxximent ta' problemi u assi ta' problemi, ġifi identifikazzjoni tal-problemi. U anki illi innal fuq il-balance sheets. Naseb illi minn dawn l-affarijiet għamilna l-ewwel żewġ affarijiet, għamilna ħafna tisih kapitali, aħna għamilna vrizjoni tajba ħafna tal-rikonoxximent tal-problemi, tal-revizjonijiet, pero għadna tinkaxku saqajna fuq l-aġġustament. U għem, entity iżda il-non-performing loans nizlin pala ratio ilhom sentejn nizlin ħaġa tajba din, iżda il-pass tal-titjib huwa mixi bil-mod ħafna u jekk għodu sejrinek, għat maħan naħslu il-livelli ta' qabel il-kriżi. Sabel minn disa snin oħra u dan il-wisq. U hekk li nejt jiena bejni bil lanġ bejn ira xement u tkabbir għax qed ħafna attenzjoni fuq jekk dawn ir-rekwiżiti kapitali huma eh, qed u tkabbir, imma fil-verità huwa dawn fl-aġġustament li qed jixekkel it-qabbir. Jekk inti għandek il-non-performing growth qed jimblokka kollox mela ma jistax jipprova jwiżen l-ekonomija u jappoġġa l-ekonomija. Aħna nippruvaw, aħna provajna nagħmlu xi ħaġa minna rapport fuq tliet linji ta' azzjoni li nsaħħu i pressjoni so professorju fl estess sem naħseb li sibi qed jagħmel ħafna xogħol dan ir-rigward u sew infaħru xogħol qed jagħmlu. Etini ħagġa u li jinsejbu l-qafas legali biex inkun nistgħu nittrattaw il-kwestjonijiet ta' non-performing roads laqwa li inti jkollok eh, periodi twal u mhux ċerti ċerti għal possess mill kollateral u dawn il-closures għal l u irridu niżviluppaw suq sekondarji fejn inti ma tistax għal lil banek biex jibijaw dawn il-loans dawn is-self jekk inti m'għandekx suq fejn jagħmlu għadi. U kull ma nessa għandna erba' minn nies minn daw li huma speċjalizzati bizzejt għandhom tan l-arfin u anke rizorsi biex jinvestu dan it-tip ta' swieq. Għax m'hemmx bizzejt informazzjoni, m'hemmx bizzejt struttura biex ġan jaħdem sew. Allura proposta tagħna hija illi, insomma, din li idea personali tiegħi sewwa U jekk nħarsu lejn il-kriżi fil-Ġappun, fil-reġun Nordiku, anki fil-Spanja, per eżempju, jekk għandek għandek ħafna non-performing loans biex eh, li għandek li għandek titneħħi eh, mill-lista tal-balance tal-banek, u ma l-gvernijiet li jistaw jgħinu, u aħna rridu naw kif għan nizvilupaw blueprint komuni jew inkella approċ komuni fuq il-kumpaniji eh, tal-ġestjoni tal-assi, naqdu nimxu ma' din it-triq issa, fuq il-Capital Market Union. Jew nek il krizi uritna li jekk ehm, eh, qed nitkellmu fuq il-channel ehm, li jimblokka, mela musa nkun nistgħu mmexxi l qoddim ġifiri li konna dan ġeniż miftuħin huwa essenzjali anki sim tar-riskju u anki tħaddim aħjar tal-Unjoni Monetarja. Jiġifieri huwa proġett ewlieni u l komissjoni għandha raġun. E, Għan dan huwa ħafna iktar importanti jerġa' iktar importanti għall-Unjoni Monetarja milli għas għassu għadini, bħala ħaġa sħiħa aħna wkoll kellna dibattitu unak il-Parlament paġaw dak li qed jgħidu wkoll il-Kommissjoni, kena ħadda ħafna fuq il-prospectuses fuq il-regolament fuq is-swieq tal-flus, anki fuq il ftuħ tal-prodotti tal-pensjonijiet li element importanti ħafna biex norbtu il- tfaddil u investiment fuq żmien twil fuq livell Ewropew li bekk jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tas-suq finanzjarju hemmhekk ukoll. Fuq teknoloġiji ġodda għal darba oħra aħna aħna xut tal-bidla, tal-sfida kbira eh, għad naraw ħafna atturi ġodda li qed jitlu fis-suq, eh, per eżempju startups speċjalizzati u għanki ġigantik teknoloġiċi li mhux is-soltu joperaw fi servizzi finanzjarji. Dan din hija tajba eh, sa ċertu punt għaliex suppostu għaj benefika l-konsumaturi servizzi finanzjarji għal dak li huwa l-ispejs u għacessa servizi. servizzi Ma bat ovvjament hemm ħtieġa bħala aħna bħala regolaturi eh, kunu protetti u li hemm ċertu sikurtà fil-ħasijiet u li eh, li nżommu regolamenti eh, il-proċeduri kif suppost. Aħna għanna l-bira Issa l-oħra propjament identifikajna il-Automated Financial Advice u l-Big Data ġifiri tal-insozzjoni t-gbar dak li huwa payday ta' personali ta' għattajjun pal muma per eżempju il-medja soċjali bħala elementi jew l-nien għet naħdu sfiq f'dan il-qasam u għallura ħna tasaw kontenti illi izviluppajna kontribut lejn fintech. Ovvjament, id-deċizjoni li tar-Renju Unit li mill-Unjoni Ewropea ħajwaslu għal iktar kwistjonijiet u sfidi differenti għal dawk li huma struttur tal-swieq finanzjarji, struttura tal-swieq finanzjarji u anke regolamenti l-Unjoni Ewropew kif dawn ħajoperaw ħan insobu sabajnej fuqhom. Grazzi Burħed Balz. Grazzi tassew, ċer, kollegi. Sena illu, if il-Parlament Ewropew, il-plenarja, aħna adottajna il-rapport fuq il-inventarju tal-regolament finanzjarju. Ehm, <clears throat> aħna nħarġaw il-kommissjoni. Aħna konna pozittivi ħafna fuq għadi. Aħna rajna kemm sejħa għall-offerti għall-evidenza. Aħna konna ċari ħafna li l-Kummissjoni l-Awtorità supervażorja huma familjari ħafna magħha Ridna paji jenna studju kwantitattiv biex niżaminaw ir-regolamenti mis-snin ta' qabel u niraw l-ekonomija reali u naraw il-proporzjonalità għaddik li l-kompetittività u jekk ħankunux xirqa għal approċ fuq għabbażi ta' ċertu riski. Meta nanalizzaw il-kriżi finanzjarja, l-ekon kien iktar eh, il-lest li konna niprofaw naqdu b-leġizzazzjoni f'ħafna postijiet differenti u aħna rridu naraw illi aħna nistaw nilħu l-għanijiet tagħna fejn hemm ehm, ftiġa għal titjib jekk hemm duplikazzjoni jew pereżempju leġislazzjoni komplessa żejjed. Il-Kummissjoni Ewropea kienet qed titratta taħt regolamentazzjoni aħjar bil-ex ante u l-ex post, evoluzzjoni ex ante u ex post pro leġislazzjoni. Eh, nixtieq illi nfakkar il kummissjoni ta' din il-weda. Is-segwitu għal sejħa għall evidenzi illi l-Kommissjoni prezentatinna bħala għal sur Gualtieri fid-dawl ta' dak li aħna smajna eh, kien insuffiċenti ma kienx biżżejjed għaliex il-Kummissjoni eh, kienet wis qed titqammel hawnhekk aħna fil-fema tagħna. U aħna ma semmitx ma kienieċ daħlet biżiet fil-font u mal kienieċ dwar il-Capital Markets Union u l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja per eżempju pala riżultat ta' dan aħna nżommu mal-importanza tal-ex ante u ex post u hekk nistgħu niggarantixxu li l-proposti leġislattivi ikunu eh, lesti li jkollna stabilità finanzjarja u ambjent illi irridu naraw irid ikun hemm bilanċ ta' interessi bejn il-parteċipanti gbar u fissu fis ehm, intern. L-riżoluzzjoni tagħna għamlu il-punti li ġejjin u li huwa dan aħna qbilna pereżempju illi ikonna ċeks ta' proporzjonalità u għalmenu darba fis-sena aħna għandna nagħmlu dawn il-verifiki il-Kummissjoni kienet qiegħda titkellem fuq leġiżlazzjoni, qed issemmi leġiżlazzjoni li ħossu li huwa proporzjonat ikon żgur ser ikollu nkun jistgħu jħarsu lejha mod favorevoli. Imma nixtiequ ngħidu illi jista' rridu approċċ iktar komprensiv. Aħna rridu approċċ iktar wiesa b'dafta mal-proporzjonalità u rridu illi s setturi kollha finanzjarji jkunu koperti jekk ikunux eh, banking box zaħir, jekk ikunux eh, kaxxa ta' nxaggurazzjoni zaħir, jew inkella kaxxa zaħira tal-ġestjoni tal-assi, asset manager, mux il-pakket għal u importanti, imtam differenza imma fl-aħħar mill-aħħar aħna rridu nżommu seba' għajni fuq il-kontenut. U allura nixtieq nuża l-opportunità biex nuż biex nitlob il-Kummissjoni illi jirriflettu u anki eh, jipproponu iktar proporzjonalità. Ħaġa oħra li nħossu importanti fil-riżoluzzjoni aħna tlabna li jkun hemm third party u third state dan għalessa għadu mhux għadu mhux eh, ċari fuqna, ma tajjeb li jkollna idea ġenerali ta' x'qed jiġri u ma nistawx però niġġustifikaw mal msieħba tagħna għal dak li huwa s-suq wieħed ivarja skont is-settur finanzjarju u skont il-perjodu ta' żmien u skont il-sitwazzjoni politika irridu naqblu fuq il-prinċipji komuni fuq il-evalwazzjoni tampat kollha dan jagħmlu n-negozjati ħafna iktar ċari. Dan huwa ħafna iktar importanti mod partikolari fid-dawl tal-Brexit tal-ġejjieni. U wis probabbli minn għod sentajt li toħra dan ħajkollu impatt fuq xogħolna. Nistgħu nżidu illi ovvjament aħna qegħdin naraw bidliet kbar fir-Stati Uniti u sfortunatament il kummissjoni ma ndirizzawx eh, dan il-punt. Aħna fir-riżoluzzjoni tagħna ridna li konna proċess leġislattiv. U aħna dan jgħaddi wol importanti fid-dera ġenerali tal-Unjoni Ewropea, iżda l-entitajiet regolatorji nazzjonali wkoll numru rwolhom xi għaddu fil-proċess leġislattiv. Fil-mod diħna kena ħafna taħt it dan il-komitat fuq dan l-autoritajiet supervizorji. Aħna għanna ċertu ċertu allokazzjoni għal analizi u studju ta' kull xar. Tkellimna dwar l-importanza li konna standards, imma għanna problema xorta bil-mod kif tiġi interpretat il-mandat mod differenti minna tal-autorità ta' supervizjoni Ewropej. għanna problema jekk il-bots preliminari jiġi skambjati mal-Kommissjoni u ma jieġux eh, prezentati l-Parlament. U anki fuq il xorta tal-leġizlatur jekk dan ma jistax iseħħ fil-ħin. U ma nafu jekk ma nafx jekk il-problema tal awtorita supervizorja u probabbli le naf imma Andreja u flimkien miegħek eh, fesma jenu l-Ewropa inti trid titratta dan il-kritiċiżmu li eh, kien din kritika li ġit mirata lejkom. Naf l-awtoritajiet ta' supervizjoni għares kuċertu kazijiet, fejn sfortunatament aħna kellna ċertu kien hemm ċertu nuqqas taqbil. Kien hemm tassew napprezza li qed ikonna skambju mal-Komissjoni Ewropea, mal-ħed tal-EBA. U flimkien mal-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali, kif qed taraw kollegi, aħna kellna skambji ta' sew animati bejn il-Komissjoni u aħna għaliex is-suq finanzjerju Ewropew għandu ħafna livelli differenti, ħafna leġislazzjoni differenti, ħafna responsabiltajiet differenti. U d-den sa jaħdem biss jekk kulħadd jaħdem id fit. Grazzi tas-sew. Thank you very much. Grazzi. Grazie. Issa nibdew bil-kallima mill-Parlamenti Nazjonali u l-Ewropej. L-ewwel Fabien Keller, IPP e minn Franza. Grazzi, signori. Jiena nishti, jekk inti tippermettuli niffoka fuq il-kwistjoni tal-konsegwenzi ta' Brexit. Id-direttur direttur Ugo Bassi, il-President Ria, tkellmu fuq l-isfidi u l-President Rija inti semmejt il-perċezzjoni ta' dizintegrazzjoni ta' frammentazzjoni il-barra tal-suq kapitali. Il-Ministru ta' Barnin tal-Prim-Ministru għalet illi tar-Renju Unit għalet illi ħat tirrifjuta li taċċetta passaporti għabbażi ta' atti finanzjarji u l-lobby qal li ħaj fuq il-ftemmiet immirati għal kull settur għal kull prodott. Mhux pasport estis, imma laqas biss status sempliċi ta' pajjiż terz Allura, palma għadna f'aqs moħra, organizzazzjoni illi għad tkun speċifika. Fil-fema ta'kom, x'inhuma l punti ewlenin ta' res tal-finanzi Ewropej is-27 jew 28 hekk eh, kolli ngħid eh, tkun xi jkun l-Ewropa, inkluż jew mingħajr ir Unit. Biex inżommu l-kredibilità, biex inżommu s-solidità tagħha finanzjarja u x'inhuma il-suġġetti ewlenin biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra s-sikurtà ta' dan is-suq għaliex ħafna suġġetti ehm, dan liġi tal-Unjoni taħt applika fuq dak il-pajjiż u xek. Grazie. Paolo Guerrieri, Italia, SND. Iva, grazie ħafna. Naħseb il-membri kollha tal-panel jaqblu jaħsbu illi il-proċess ta' unjoni kapitali u, u bankarja huma kruċali għax jistgħu joħol u prodotti Ewropej kruċali. Imma nafu li l-Unjoni Bankarja għada ma ġiġ kompletata u l-proċess għadu fil-bidu tiegħu. Issa, id-dewmin fuq dan il-proċess u perikolus u u jista' jkollu riskju anki fuq l-euro. U hemm bżonn allura naġixxu malajr Per eżempju, jekk nieħdu l-Unjoni Bankarja, għax diġa jgħat nofstriq dan il-proċess, manna lebda backstop fiskali għal-kriz, għal għal-rezoluzzjoni, għal-resolution crisis, u mannix laqqas deposit. Il-pajizi membri kolla huma esposti għal kriżi futura jekk tiġri u il-pajjiżi individwali se jkollhom jaffaċċaw moħedhom dawn il-kriżi kif ġara da f 2019 b'ħafna effetti negativi. Naħseb li huwa importanti ngħidu l-iskema ta' assikurazzjoni ta' deposito Ewropew għandu jiġi kompletat. Hemm proposta leġislativa tal-Kommissjoni, hemm anki Imma iktar importanti minn dan huwa l-implementazzjoni tal-mekanizmu ta' riżoluzzjoni singola, il-kapitalizzazzjoni ta' dan il-fond, għax dan huwa kruċali biex nizguraw bejlin xera tal-kredituri u anki biex nistabilizzaw is-settur finanzjarju jekk inħarsu lej l-istorja u għacħar illi il-kapacità finanzjarja tal-fond ta' rizoluzzjoni singola mhuwiex biżejjed. U nistgħu naraw kemm huwa insuffiċenti fi kriżi finanzjari futuri. Għal għaxtant jena nistaqsi jekk hemmx possibilità illi nsaħħu dan il-mekkanizmu biex inkunu nistaw noħolqu dan il-backstop fiskali jew natu xi mekkanizmu ta' stabilità biex ikun bħala backstop tal-fond ta' riżoluzzjoni singolo. U bekk l-Unjoni Bankarja tkun iktar stabli u reżilienti. Naturalment jekk aħna naqblu eh, għall-evoluzzjoni ta' dan il-mekanizmu dan għandu iżid l-accountability demokratika. Allora nistaqsi l-panelists xjaħsbu fuq il-possibilità li kunem soluzzjoni għal dan il-problema. Il-fat li il-zona euro l-lum għandu bżon ta' dan il-backstop fiskali biex nirsolvu dak li nisperaw li ma jġrix, imma jista jġri. Grazzi. Bori Vestlund, Svezia, SND. Hm. Grazzi, President. li huwa importanti issa li għanna l-kapitali li ċala liberament bħal prodotti u l-persuni, dana għandu jaħdem u għandu jisir f'qafas xira. Jekk aħna nħarsu lejn il-oqsa li jeżistu fil-suq finanzjarju, hemm problemi. Hemm kwistjoni waħda partikolari li nixtaq nisħaq fuqha. ċoħe li aħna ma ħadniex bizzejet ħin biex namlu l-istess ħaġa fuq ma oħrajn biex eh, nevitaw li jkun hemm komplikazzjoni eh, li noħol u eh, fil-pajizi nazjonali. Normalment, dawk li jaħdmu fuq is-suq kapitali huma istituzzjonijiet kbar, però hemm anki zzar u li għal-jom huma diffiċli li rispettaw regolamenti, per eżempju l-banek zzar. Għal dastant, hemm bżonn ikun hemm proporzjonalità. U rridu niżguraw. Illi meta jgħaddu bil-Parlament dawn il-proposti ma ma jsirux iktar komplikati, komplikati. Din hija kwistjoni gravi. Jiena ħdimt f'kunsil tal-kompetizzjoni. Fil-Iżvezja aħna qegħdin naħdmu bisħieħ biex niprovaw nintroduċu regolamentazzjoni aħjar. Allora ħana namlu sforzi fl-Svezja biex intejbu il-qafas regolamentari u nissimplifikaw. Mbagħad ikollna proposti li ġejmi barra illi huma komplikati. Kif jista' jkollna sistema stabbli bregoli tajbin ta' eh, ta' unjoni kapitali u bankarja Grazie. Grazie. Miguel Biegas, Parlamento Europeo UE. Grazie. Ah, mistoqsija li nixtieq nistaqsi mm, l panel kollu kemmu ċoħe fuq il-pajzaċ il li għanna u dimna ġenerali għanna kontest li fiħ ħloqna ħlaqna l-Unjoni Bankarja u l-idea kella tkun illi għanna nitrattaw, inkun nistaw nitrattaw, nafaċaw l-istruzzjoni jitlu magbar wis. Pero fil-prassi qed naraw li hemm dejjem iktar konċentrazzjoni fis settur tal-banek. U il kwestjoniet qed imorru għallar propju bħala riżultat tal-ħolqien tal-Unjoni Bankarja. Din li għal ewwel ħaġa li xtaqt ngħid. It-tieni ħaġa hija li aħna qed naraw passi lura. U din hija tendenza wara l-kriżi finanzjarja il-tendenza li hemm biex inżidu regolamentazzjoni, l-idea kella tkun biex jitejbu regolazzjoni, però fil-fat edin nimxu lura. Ħarsu lejn il-reġislazzjoni prudenzjali fi settur tal-bana kħana provajna nizguraw illi il-banek tana jkunu petitivi metan nqablhom mal-banek euro eh, Amerikani din kella tkun il-priorità. Qed naraw fil-però i eh, eh, prodotti li li għandhom bżon ta' sikura sikura, securitization illi qed jerġgħu ifeġġu. Jider illi eh, hemm problemi fuq l-orizzont, fuq problemi fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Jiena mħasseb eh, ninkwita li aħna qegħdin noħolqu l-kondizzjonijiet għal kriżi finanzjarja li ġejja, u li ħatkun ħafna ikbar minn dik li rajna fl-2007 u Grazzi. Kristos, taj kuras. Greċja. Pratikament, l-intervenzjoni ta' prevenzjoni fuq livell Ewropew kienet ambizjuża din l-Unjoni Bankarja fil-fatt kien proġett kbir ambizjuż fil-periodu tal-Presidenza Grega fl-2004 ħloqna ħlaqna żewġ pilastri tal-Unjoni. E tielet pilastru u mbagħad anki itħaddim ta' garanzija ta' depositi. Illi ed hemmhekk uh, eh, ulterjorment bħala mekkanizmu speċifiku. Issa dina għandha tkun inkluża fil-proposti tal-Kummissjoni u mhux fi proposti illi se jkunu ħafna iktar burokratiċi u mux u mux se jitrattaw il-kwistjoni tal-spillover imma se jiposponu l-problema. U fl-istess ħin għandu jkollna proposti leġislativi ġodda illi se jsegu l-aħjar prassi internazjonali u se jisaxħu il-pilastri ta' sistema ta' Basel biex inaqsu il-riski. E, għadna u huwa ġust li huwa ġust li konna l-prinċipju ta' proporzjonalità rispettat waqt li għandu jkun livelli anki realistiċi fuq il-bżon għal kapitali propri. Għandu jkonna sistema illi se jkun f'postu biex ikonna unjoni kapitali biex nkunu nistaw nifinanzjaw il-negozji, specialment l-SMI, specialment f'periodu periodu fejn qed naraw illi hemm dejjem inqas self minnaħa tal-banek, speċjalment dawk il-pajjiżi li huma bbażati fuq il-banek. F'ċerti każi nistgħu nħarsu lejn il-modernizzazzjoni għal protezzjoni tal-investituri bħal ma qed nagħmlu anki minnaħa tal-depozitu ta' dawk li jiddepozitaw. Eh, anki għal biex niproteġu il-sistema. Grazie ġew Galamba Portugal, l-SND. Nodwa tajba. Zewġ mistoqsijiet. Li nishtiq nistaqsi li surand Enrija tal-EBA. Dak nishti insegwi fuq dak li qal il-kollega Taljan fuq il fat li aħna qegħdin nofstri u għadna ma ikkompletajniex il-backstop fiskali u l-assikurazzjoni tad depositi. Il-mistoqsija hija illi għalis e- attualment qed naraw kif nistgħu nimxu l qudiem u hemm bżonn nagħmlu ħtiġijiet kapitali ulterjuri, speċjalment bħala riżultat tal-dejn pubbliku. Allora x'qegħdin ngħidu? illi klassi wahda ta' lassi se jkollu bidla fil-waiting u dan jfisser li s-sekuritiz sikur jinbijaw. U xini huwa rizultati pratiċi ta' da? Jekk aħna jkollna ħtiġijiet kapitali ulterjuri u dana bħala rizultat ta' risk weighting tal-dejn publiku, allora se noħol u aħna assi minna riskju fl-Europa kolla il-banek kolla fil-moneta eh, unika għandu bżon ta' assi eh, minna riskju biex jaħdmu u jek dana mux se jkun id-dejn sovran, allora xsen użaw floku floku id-dejn sovran. Is-sur Andrija għamel xie eh, kommenti l-bira fuq il-banek u l-MPLs ikollu font illi jixtri ċerta kwantità ta' MPLs min se jikompensa il-self ta' kapital minnaħat tal-banek. Għax dan se jkun pjuttost kbir u se jkun dan l-impatt fuq il-kapital se jħalsuħ il-banek stess. Dan jista' jikkontribwixxi għall instabilità ta' settur bankarju fl-Ewropa. U fl ħara Fil-proposta li għamenti il-bira jina nifem illi hija proposta personali miex istituzzjonali, però enti tkellimt fuq il-konsolidazzjoni tal-MPLs minnaħat tal-banek. Imma enti għat li għandhom jiġu imma ħazna temporaneament, jek fimt so. Dana esna ed nibbuttaw il-problema għal sponu, mis soluzzjoni fil-fat. Grazzi diċanna. Ħafna kontribuzzjoni tu mistoqsijiet tajbin, allora niproponi illi namlu l-ewwel round ta' risposti, però nitlobkom nitlobkom tku titkellmu fil-qosar għax irridu namlu round u kollu mbagħad irridu nagħlqu fis Peress illi eh, il-mistoqsijiet huma pratikament kolla rendrija. għadon nista' tkellem fil-qosor ħafna l-proporzjonalità kif għadna ħafna drabi u nista' niżgurakom li aħna għedin għedin nħarsu le għedin il-proporzjonalità kull imkien fal-banek tal regoli għall-assikuraturi e, u anki tal-ġesturi tal-assi. għedin għal daqstant dejjem nizlu iktar f'dan il- Eh, f'dan il-qasam. L-urġenza aħna qed nagħmlu kull ma fil-Kummissjoni, però nitkom tafu illi dinamika leġislativa fl-Unjoni Ewropea hija komplikata anke għaliex illi għanna dan, dan is-sistema. E, u memx fejn nispjegalkom għaliex għal daqstant eh, nieħdu iktar żmien milli nkunu nixtiequ aħna. U fuq il-punt tal-Brexit ma nistax nikkommenta aktar minn najt li minnaħa u ma nistax ngħidlek x'inhi l-opinjoni eh, eh, fuq ix se jiffukaw il-negozjati, ma nistax assolutament nkunu nafu minn qabel, imma għalina u importanti mill-perspettiva tagħna mill-Unjoni tal-Swiq Kapitali aħna nħossu illi jekk U meta l-Unjoni Ewropea titla mill-Unjoni, allora se jkun dejjem iktar importanti għal 27 eh, pajjiżi l-oħrajn li jibqaw eh, illi jizviluppaw l-Unjoni tal-Swiq Kapitali f'pajjiżhom u jiżguraw li hemm su integrat fost is-27. Allora il-konklużjoni illi ħadna teknikament hija illi l-Unjoni tal-Kapitali ħatkun dejjem iktar importanti anki meta nikkonsideraw il-Brexit. Grazzi, Andrea. Grazzi. Mistoqsijiet kienu interessanti, e, però għandi bżon ta' aktar ħin biex nitkellem, niprofa naġġel kemm nista. Fuq il-kwestjoni tal-kumpanija ta' ġestjoni tal-assi illi semmew fl-aħħar kummenta u l-punt huwa illi Naturalment, jekk il-banek għandhom lassi fil-kodba tagħhom fil-prezz eh, eh, fil prezz li mhuwiex il-valur tas-suq, huma jridu jihdu riskju għax anke hawnhekk jibqgħu nostriq fl-aġġustament, u dan għamix ħagġa tajba għall-banek u anke għall-klijenti tagħhom. Jekk bat Il-proposta miex biex niprosponu il-problema, il-proposta hija biex narfu illi illum għanna eh, su sekundarju inefficienti u billi nġibu l-assi kolla fl-imkien, għada inkunu nistaw namlu eh, su sekundarji bi prezzijiet li kunu aħjar mill-juma illum biex noħol u ponti ġifiri bejn dawn iż-żewġ eh, momenti biex ikonna swieq iktar effiċenti u mbagħad meta naslu fih mhux iktar minn tliet snin oħra, allura il-banek ikunu kompensati jekk il-prezz ikun iktar oli, jew inkella e, jagħmlu profitt. Imma dal darboħra din hija prassi standard minn naħa tal-DG Competition. Allora hemm bżonn mbagħad lajnuna statali jekk il-banek ma jkunux jistgħu jirsolvu dawn il-problemi. U l-qafas attwali Eh, minn dak il-punto di vista tal-għajnuna statali rridu jiġu applikati. Mbagħad fuq il fuq il-tħadim attwali dan, dan, dan il-din possibilità li konna ponti pont jista jkun iktar effiċenti biex jirsolvi l-problemi anki tal-prezzijiet. U mbagħad fuq il-kwestjoni tal- fatt li nikompletaw l-Unjoni Bankarja, jiena il il-pressjoni biex nalqu biex nispiċċaw l-aħħar biċċiet li qed niddiskutu għalissa, però ma rridux lanqas eh, eh, ma narfux dak li ċam isar sissa, ċo, il-fat li rajna li mol problemi, għamilna integrazzjoni tal-supervizjoni u imxejna l-qoddim anki fil-integrazzjoni taħħa. Eh, anki fil-garanzija ta' depositi eh, tkun eh, komponenti importanti meta rajna li dina miex ħaġa tajba għas-sistema, Pero rridu niftakru illi l-elementi l-ħrajn li aħna ġaħlaqna fis-sistema għandhom għandhom jgħinu aħna ma rridux nsibu situazzjoni li fija illi il-banek għandhom bżon ta' injezzjonijiet ta' fondi pubbliċi u anki l-użu tal-iskemi tal-garanziji. Illum il-banek huma kapitalizzati aħjar u għanna sistemi biex jagħmlu bejlin tal-investituri privati. Diġà qegħdin eh, iktar sikuri minn di konna xiftit snin ilu. U l-aħħar kumment anki E, u dispjaċini li mhux qed nirrispondi forsi għal mistoqsijiet kollha fuq din il-kwistjoni ta' regolamenti komplikati. Jiena verament nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom għal fat li fid-disajnijiet aħna bdejna bil basil 1 illi kien sempliċi ħafna, però biex nevitaw dawn regolamenti, il-banek izviluppaw eh, eh, strutturi komplikati ħafna securitization, back-to-back -back operations, etc. Um, eh, u uh, uh, dana kien biex eh, axqu mal-prassi tassu, allora biex, biex dan isir kellna namlu regolamenti iktar komplikati. Eh, eh, eh kien ikun faċli kikun istaw ħana nipre li nipermettu l-equity kapitali, ma' strumenti kapitali ħafna iktar komplikati, ma' bżon ninkluduhom dawn l-istrumenti. U għal stant il-komplikazzjoni ta' regolamenti segwi suq u mux qed toħolqu dak is-suq komplikat. U dan jitlob li kun hemm dejjem iktar proporzjonalità biex nevitaw din il-komplikazzjoni biex ma jkunx sem hemm ta' compliance iktar eh, eċessiva. Eh, għandu jkonna fintech anki fi regolamenti Għandu jkonna rulebook digitali illi li permetti il-banek li eh, jiselezzjonaw il-riski, l-istrutturi u u jissig bu regola li tapplika l-lum edin kolħat għati il-menta fuq il reporting Però il-banek żgħar iridu anki jirrispettaw l-10% tal-ħtiġijiet eh, tal-banek gbar. Ġifiri, diġa unek dan u element ta' proporzjonalità fis sistema U rridu anki namlu aktar faċli għal-banek. U fl-ħar, fil-qosor, jekk il-pendlum eh, qed jerġa' lura lejn id-deregolamentazzjoni, anke hawnhekk Eh, dibattiti fuq ġurisdizzjoni toħrajn anke fir-Istati Uniti, ma naħsibx illi dan qed jiżri il-proposta ta' sekutarizzazzjoni. Aħna eh, kellna bżonn ta' sforz kbir biex dawn il-proposti eh, infasluhom bot illi niktbuhom fuq bażi ħafna iktar sigura. Lebda, memx komplessità, lebda leverage, viżibilità ċara, Dan huwa il-tip ta' ħidma eh, eh, illi qegħdin naħdmu fuq u mhux qed nersqu l l-kriżi. Grazzi. Burkhard Balz. Grazzi ħafna. Xi punti żgħar? Mela. Fuq dak li qalet eh, li qal Andrea jiena minix qed nara daw l-isħab tal-maltemp li għal sur Viega fil-deregolamentazzjoni ma nafx forsi iż-żmien tas-sena għalhekk għandna dan l-isħab jew qed taraw dan l-isħab. Naf li kanna madwar Seba't minn disa' għaxar snin ukoll. Nitkellmu dwar dan dwar ir-regolamentazzjoni finanzjarja fil-Parlament. U għalhekk naħseb li normali li wieħed jara daqsxejn l kif jorbtu flimkien. Xi tip ta' reviżjoni interna ta' regolamenti u leġislazzjoni finanzjarja fis-seħħ fuq is kapitali na naqbel ma dak li qal is-sur boss fejn l-affarijiet qed tkun l-Unjoni tas suq kapitali dejjem iktar importanti propju għax anke ħajt il Unit. Il-Kummissarju Dombrovskis saħħaħ il-messaġġ tiegħu u qal il ħajkompli javvanza bil-proċess għak kif kien għamel predeċessur tiegħu Lord Hill. Fl-opinjoni tiegħi tassew hemm bżonn ta' dan. U oħra li naħseb importanti, l-Unjoni ta' Swieq Kapitali fl-aħħar mill-aħħar trid tkun infassla l-kundizzjonijiet tal-Ewropa, l-kundizzjonijiet tal-Ewropa. tal ewropa l kundizzjonijiet tal ewropa tal kundizzjonijiet tal ewropa ħaġa importanti għalina naħseb hi illi m'għandniex nagħmlu l-iżball illi b'xi mod niddebitaw mis-saħħa li għandna il-finanzjament tas swieq kapitali din hija xi ħaġa illi għanda d-dejjef bximot il-finanzjament tradizjonali. fil-mija tal-finanzjamenti fl-Ewropa jiġu mill-banek. U naħseb li meta kunu għadin anke naħdmu fuq l-Unjoni ta' Swiq Kapitali hemm bżonn nżommu f'moħħna. Kemm importanti din kemm huwa importanti da tip ta' finanzjament fuq il-rekwiżiti addizzjonali ta' kapitali il-kollegi mill-Portugal saqsew jekk hemm bżonnu da. Naħseb din mistoqsija ta' sew interessanti. Fl-opinjoni tiegħi bħala parti mir-round ta' Basel li mis, Basel erba, irridu bil-fors niddiskutu għad il-ħagġa ħafna nċertezzi attwalment. U anki speċjalment minħabba l-imsieħba tal-annaħa l-oħra tal-Atlantiku l-Istati Uniti, għalhekk ma nistax ngħid li llum. Tassew, irridu nżidu rekwiżiti addizzjonali tal-kapital u mbagħad l-aħħar punt Brexit. Iva naħseb li tajjeb insaqsu kif saqsa l-kollega Franċiż x'inhu ma l-interessi tas-suq. Naħseb li rridu insegwu s-suq b'attenzjoni kbira u naraw anki s-swieq li ħajjibqgħu fl-Unjoni Ewropea wara l-Brexit. Irridu inżommu f'moħħna l-interessi waqt in-negozjati tagħna mal-Istati Uniti wara Brexit, Londra probabbli ħajibqaw ċentru finanzjarju importanti ma dana ma jfissirx l-Unjoni Ewropea ma tistax tiffoka wkoll fuq dak li dak is-settur il- Euro clearing huwa importanti ħafna naħseb ikun diffiċli illi l-affarijiet wara Brexit ma jinbidlux. Grazzi għanna l-aħħar ħames kelli ma nitlobkom biex iżommu għal ma żewġ minuti massimu l-ewwel net. Il mill-IP għal Ġermanja. Isra Brinkhaus, grazzi President. Tlet punti li xtaqt inqajjem anke minn perspettiva Ġermaniża regolamentazzjoni għandna ħafna banek ta' daqs medju, proporzjonalità doppja trid tiġi osservata ġifieri. Dan ifisser illi l-affarijiet jiġu indirizzati b'mod differenti minn banek kbar biżjed flus xjonfqu fuq il-konformità Nkalla nispiċċaw neqirdu il-banek ta' daqs medju u nsaħħu l kbar u mbagħad l-assikurazzi tad depożitu Għanna problema bil-kalendarju. Hemm ħafna reżistenza aħna nħossu li l-ewwel u pilastri tal-Unjoni Bankarja għadhom mhumiex affidabbli kompletament. Qabel ma nistgħu nibdew niskellmu fuq it-tielet pilastru jridu nagħlqu u nsaħħu dawk. Imbagħad anki l-fatt li pereżempju għandek il-dejn sovran tal-banek. M'hemmx limitu għal garanziji ta' dejn sovran, ġifiri. Jiena nkwetat illi dana ikkun indirettament finanzjament tal-istat. Biex li wieħed jipprova jissoċjalizza dan permezz l-assigurazzjoni konġunta tad depożiti naħseb li dinha tkun is-soluzzjoni żbaljata. F'ħafna banek m'għandniex l-istrutturi ta' governanza adattati li jiżguraw il-cluster risk ta' dejn sovran, eċetera jkunu evitati, ma nafx hekk aħniex pożizzjoni li nagħmlu dan fuq il-non-performing loans il-proposti illi saru ma tajbin imma nibża mill-moral hazard. Il-problema jekk kif wieħed jevalwa riski propju tiegħu. Dina ħatkun ħaġa li ħassir ta' darba, ħatkun xaġa permanenti. Ġvidem ħajkun hemm mod kif wieħed jeħles mill-MPLs, ovvjament Din hija problema kbira. Grazzi. Għaliko briljanta dijas Portugal. Sandi. għana f sanaj tajja. Jien għandi tlet mistoqsijiet malajr malajr l-għanet. Fuq id-dejn sofran ximpat qed ikollu dan fuq ir-rekwiżit ta' kapitali għal banek mhux biex fiż-żona euro mal-Unjoni Ewropea kollha. Hemm ħafna pressjoni attwalment mill-rekwiżiti ta' kapital. U nies jiddefendu dan għax jgħidu importanti għas solidità tas-settur bankarju fl-Unjoni, imma fl-istess ħin maħniex qed ninsolvu problemi strutturali li għandna fl-Unjoni Bankarja għandna il-Fond ta' Riżoluzzjoni Unika mingħajr backstop u l-kwistjoni ta' l-assikurazzjoni tad depożiti jekk tara kollox flimkien għandna sitwazzjoni fejn ukoll nixtiequ illi ma jkunux il-kontribwenti illi iħallsu għares għal kriżi bankarja ma naħsbu illi fl-aħħar mill-aħħar din hija xewqa li mhix se tavvera għaliex aktar stati membri bħal Portugal dejjem il-kontribwenti kienu dawk illi kellhom idaħlu dejhom fil-but. U għalhekk ukoll għandna diffikultà li wieħed jagħmel skrutinju tad-deċiżjoni tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni u l-ICB. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija waħda oġġettivi għax nistgħu nagħmlu biex inżidu l-livell ta' skrutinju fuq dawn id-deċiżjonijiet u kif nistgħu nħaffu l-implementazzjoni ta' dawn il-pilastri ewlenin tal Unjoni Bankarja. Ixtaqt ukoll nisħaq fuq ħaġa dwar id-direttiva tal-prospektus u revizjoni. Il-Parlament Portugiż fil-Kumitat tal-Finanzi u tal-Budget u l-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej innotaw illi il-revizjoni ta' direttiva ta' prospektus ma kinitx biżżejjed biex tissimplifika is-swieq tad-dejn u kapital. U tasal għal suq tal-kapital li tindirizza lill SMEs. Suppost kan nagħmlu iżjed misna minna iżjed u din il-mistoqsija tiegħi. Ma tlifniex allura l-opportunità illi nerġgħu inhidu minn ġdid is-swieq kapitali bħala istrument ta' fondi għal SMEs bħala alternattiva għal bank loans. Grazzi. Gerodimas Baluras minn Greċċa Gwe. Grazzi. l-Unjoni Bankarja. U l-iskema tad deposit saħ tkun ta' garanzija l-istati membri kollha. U għat ta' tistabilità l s sistema bankarja nasab li ħadd ma jista' ma jaqbilx. Allura aħna idu naħdmu fuq tret pilastru kalendarju fess. L-affarijiet iġib bdew fi żmien sitt snin li id-depozituri żgħar ta' daqs medju kunu mħarsa s-sistemi bankarji anke dawk li qegħdin jiffaċċaw diffikultajiet ħajkollhom isiru aktar sikuri u jkollhom iktar fondi sabiex ikunu jistgħu jiġġieldu kriżi sistemika potenzjali nżommu f'moħħna kollegi wkoll meta jkollna livelli differenti ta' garanziji f'sistemi differenti fl-Ewropa. Nispiċċaw bit-trasferiment tal-kapital minn nofsinhar għal naħa ta' fuq li huwa meqjus bħala aktar sikur. U dan għajbassa problema ta' likwidità jekk iċ-ċittadini jħossuhom sikuri il-banek jekk ikun jistgħu jaħdmu fil-qafas normali tagħhom jerġgħu lura għax-xogħol bħas-soltu billi jiselfu lill-kumpaniji speċjalment lill-SMEs. X'inhi l-opinjoni tagħkom fuq id-domin tal- twettiq tal-DIS u fatt li għatem ċertu banek li għadhom jippruvaw fuq għadi. Grazzi, David Coburn, Parlament Ewropew li FDD. Grazzi, Sir Gualtieri. Qaqad nisma li Sir Enria u għalinna li hemm opinjoni negattiva tas swieq Ewropej f'Hong Kong u m'għandix minix eh, sorpriż hawn speċjalment wara Brexit l-Unjoni Ewropea ir-regolamentazzjoni tagħha miexja fid-direzzjoni l-ħażina. Għad konsidrajtu pereżempju ma tindaħlux l negozji u tħalli għamar rasom il-regolamentazzjoni żejda toqtor u toħnoq is-swieq ħallu fidi l-istati membri. Għalhekk imorru għand l-Renju Unit għaliex hemmhekk maħna ma nħonqux is-swieq u Brexit ħajjajn iktar integrazzjoni ġifiri iktar perikli jekk ikun hemm kriżi xi banek f'pajjiżi differenti b'modelli differenti forsi salvaw. Imma jekk huma kollha l-istess, kollha interkonnessi, kollha jinżlu u jerqu f'daqqa. It-Titanic ma kienx jeraq kieku kien hemm bulkhead inqas illi inkisret mill-iceberg. Is-swieq jigravitaw li Hong Kong u Renju Unit għaliex għax mhumiex regolamentati żejjed u ċentralizzati bħal l-Ewropa. L-Ewropa bil-fors ħajkolla iktar possibilità illi t-krolla, għaliex għandek ħafna sistemi interkorressi. Iva, għandek possibilità li iktar minn pajjiż wieħed joħorġu miż-żona euro, issa f'dak il-każ għandkom pjan B għalhekk għandkom tinkwetaw żiet fuq l-integrazzjoni żejda. Aħna għalhekk l nitilqu mill-Unjoni Ewropea <coughs> biex nevitaw dil ħaġa ma rridux aħna ġenn ekonomiku imma fuq l-adba tagħna għaliex dina ħażina swieq tagħna wkoll, ġifieri kieġobkom aħsbu inqas f'din id-direzzjoni li qegħdin taħdu fuqha. Thank you. Last speaker, eh, Miguel Tiago Por Miguel Tiago, Portugal, Kjoġbok. Grazie, President. Xtaqna ma' żewġ Il-Portugal kien laboratorju għall-esperiment. fl-applikazzjoni tar-regoli tar-riżoluzzjoni bankarja. U eżempju wkoll tal-konċentrazzjoni ta' supervizjoni tal-awtoritajiet ta' supervizjoni. Aħna nħossu li dawn il-proċessi fil-fatt jiddefendu l-interessi nazzjonali. Meta banki falli, nafu li jkun hemm bżonn ta' intervenzjoni pubblika u l-entitajiet sopranazzjonali Ewropej jiżguraw li l-banek li jfallu jiġu assorbiti minn banek ikbar. Ġew meqjuża ħafna alternattivi, kien hemm anki alternattivi aqwa. Dina mhix biss xi eh, teorija ta' konfafa minn naħa tal-komunisti tista' tara illi għandek il-banek iż-żar li sfaw likwidati u integrati f'banek multinazzjonali. U dan naħseb li l-Portugal jesponi kriżijiet ikbar fil-futur provajna nġildu it-too big to fail u fl-istess ħin għenijom għenijom lil dawn il-gbar permezz ta' strumenti Ewropej. ħanispiċċaw Gopolju enormi ta' mega banek fl-Unjoni Ewropea kollha. mbagħad hemm il-kwistjoni tas-supervizjoni qed tgħidu li s-settur finanzjarju huwa l-aktar settur regolat fl-ekonomija, imma wkoll huwa settur li wassal għall akbar problemi u l-ikbar l-ikbar spejjeż għall popolazzjoni tagħna. Għalhekk li qed naraw hu illi minkejja saf saf fuq saf ta' regolamentazzjoni u supervizjoni xorta l-għażla hija sempliċi jew l-azzjonisti tal-banek jew kif jevitaw ir-regolamenti jew inkella il-banek jispiċċaw ma jattirawx investituri. għax ma jkunux aċċettabbli bħala ritorn fuq l-investiment. Ġifieri naħseb li kwistjoni hawnhekk hi ta' kif għandna npoġġu s-sistema finanzjarja fi għas-servizz tal-ekonomija u mhux viċi versa kif qed nagħmlu issa. Grazzi il-kellima tagħna u gobas jekk jogħġbok. Nħall andrea biex iwieġeb fuq il-banek, ħan nifoka fuq tliet kummenti rekwiziti tal-rapportaġġ, punt importanti ħafna, <coughs> aspett ta' proporzjonalità u biex nkun daqsxejn aktar preċiż dwar dak li jgħid kmieni minn banda ħankunu qegħdin nagħmlu din is-sena reviżjoni komprensiva u għalistika tal-rekwiziti tal-rapportaġġ sabiex inkunu nistgħu naslu għal dana il-politika ta' pakkett illi eh, talabna is-surbalz. Il biex naraw li dawn jitnaqsu meta jkun hemm bżonn. Imbagħad biex napplikaw fimtek għas superviżuri aħna diġà qegħdin introduċu fil-fatt l-approċċ li għadna kif nidejna fuq il-data standardization illi għandu l-lan illi jiżviluppa lingwaġġ komuni fuq id-data finanzjarja billi nikkonsolidaw u nagħmlu streamlining ta' data fields u nil channels ta' rapportaġġ minn kemm jista' jkun. Ġifieri aħna qegħdin nippruvaw niffaċilitaw dan ir-rekwiżiti permezz tal-introduzzjoni ta' xi teknoloġiji mill-perspettiva tar regolatur. U prospektus fil-qosor fuq il-kommenti li sar infakkarkom li proposta tal-Kommissjoni kienet iktar ambizzjuża f'dan ir-rigward aħna għandna bżonn threshold iktar roli eh, u iktar li inqas minn hekk il-prospektus ma kienx japplika ma mbagħad fid-dawl tal- dinamika leġislattiva f'ċertu punt dan il-threshold jew limitu massimu eh, jew limitu minimu tnaqqas. Iżda xorta minn studji tagħna jirrippreżenta titjib kbir eh, f'termini tal-sitwazzjoni ta' qabel u nixtieq nagħlaq biex ngħid toħra fuq il-livell iktar ġenerali fuq di regolamentazzjoni u regolamentazzjoni żejda jiena smajt ħafna affarijiet, jiena smajt eh, ħafna femmi differenti dwar jekk aħna mexini di regolamentazzjoni u inkella jekk aħna ksibna diġa regolamentazzjoni zejda, jina nixtieq nirrapporta fatt illi fil-tweġibiet li aħna kellna sejħa l-evidenza illi ovvjament eh, ġew minn eh, spettru sieħ tal-industrija, jiena naħseb illi aħna wasalna l-konklużjoni, l perċezzjoni minn negozji tal-livell tal-regolamentazzjoni kien riwet uħar sew. Jiġifieri ma ma kienx hemm xi tip ta' talba mill-industrija illi namlu di regolamentazzjoni u regolamentazzjoni iktar. Naħseb il-livell ta' regolamentazzjoni hekk kif qed nara bħalissa hija mhux ħażin qed nagħmlu daw hemm żewġ affarijiet li jridu nagħmlu ma pjuttost tajjeb. Dak li jridu nagħmlu issa huwa li jridu nirregolaw aħjar u mhux nirregolaw iktar. Grazzi tassew. Jridu niqfu fil-fussija 10 l-iktar iktar interpreti ġifiri kieġobkom isuħ dal-pun. Iva, ħan itkellem fuq il-kwestjoni tar rezoluzzjoni u l konċentrazzjoni transkonfinali li huma kbar biex ifallu. Eja ngħid illi huwa tipiku mhux biss tas settur bankarju ma ta' kull settur tal-dik tal-karozzi pereżempju illi inti fi kriżi ta' kapaċità eċċessiva, titoħroġ minn kriżi, titnaqqas din il-kapaċità u konċentrazzjoni u parti minn tal proċess jiġifieri l-fatt li għandek iktar konċentrazzjoni fis-suq mhijiex fil-fema tiegħi ħaġa negattiva. Il-fatt li hemm konsiderazzjoni transkonfinali mhix ħaġa negattiva sala qegħdin fis-suq waħdi wieħed u naħseb li dan huwa sinjal tal-integrazzjoni qed jikber kull ma jmur imma li fatt li inti tkun kbir wis biex tfalli u sini oħra. Għax inti ġalla darba inti inti parti mill ċertu organizzazzjoni inti tara li għandek ċertu salvagwardji ehm, fis seħħ u li dan li qed nagħmlu fuq livell tal-Unjoni Ewropea U l-għalek, jitnejdu li inti gbar mela inti tikollok iktar kapital, jt ikollok il-systemic risk buffers, jt ikollok il-kapital addizjonali, jt ikollok struttura iktar sempliċi, jt tkun tista solvi l-autoritajiet jt jkunu jistaw, jkunu konvinti li fi krizi inti toħroġ mis-swieq minn armandek bżon il-kontribwenti ta' taxxa. U dak li għamilna sissa ma t xejn, plus probabli manna ma wasalniex termini ta' implementazzjoni tal-kunċett fil-kbar gruppi finali fl-Europa u memmek mexin. E, dak li jimem ħafna interventi fuq deposit guarantee schemes offer pal dawn nejt zawċa affarijiet deposit guarantee scheme huwa ċar. Ija inti għandek eh, senna ta' deposit pajjiż li huwa nqas valur minn deposit ta' euro f'pajjiż ieħor fiż-żona euro minħabba il-garanzija impliċita tal-stat inti qatt ma ħajkollok unjoni bankarja kompluta. Jiġifieri e, jiġifieri di iskema importanti biex ikollok unjoni bankarja kompluta u kummissjoni tista' propolinna il-skadenza u l-qafas mhux fidejja imma rridu naslu. Min din rabbata mal-riskju tal- sovranità fuq din nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Illum m'għandniex dan il-zero risk credit għaliex ħafna banek japplikaw modelli interni biex ikonna biex nagħtu dan il-razzi ta' riskju għal sovrani, ġifiri kif jamlu għaj differenti. Differenti ħafna bejn il-banek, bejn l-istati membri. Aħna fl-2011 kellna nagħmlu rekwizit speċifiku fuq is-sovereign exposures jew capital requirements ta' capital buffer għal dawn exposures biex nitrataw dil kwistjoni ta' riskju tad-dejn sovran illi kien relevanti ħafna meta kien hemm il-kriżi tad-dejn sovran. Din kustjadon kustjoniet kollha rridhom jiġu trattati hemm xogħol għaddej fil bażel Kumitat bażel u anke hawnhekk fejn inti għandek ir-riskju inti trid tpoġġi ċertu rekwiżiti dik il-biċċa u faqsek faċli. Aħna rridu nagħmlu għaddi se jkun żewġ affarijiet huma marbuta ma nafx, imma l-mod kif aħna jekk nagħmlu tnejn, jekk aħna nabżon logma biex nagħmluh, mela nappoġġah bisħieħ kwestjoni ta' regolamentazzjoni xtieq infakkarkom illi fid-daw tal-kriżi kien hemm din l-idea illi ċentri finanzjarji kienu ħajġdu il-kommerċ billi naqsu il-tiġijiet regolatorji. Ma l-affarijiet qatt ma jmorru sew. Din hija ħna tal-mom il-kriżi. Jekk inti tonqas il-tiġijiet regolatorji eh, biex naqas il-kummerċ, mela inti ħajkollok daqqa ta' ħarta ikbar eventualment. U dak li tal-limna, iċ-ċentri finanzjari London u oħrajn edin jużaw iktar rekwiziti ta' kapital ibsin minħabba li huma l-ikbar attività finanzjarja brabta mal-kapaċità fiskali u l-GDP. U naħseb illi dan għandu jkun il-każ u anke għandu jkun. Grazzi, Wirhead Velds. Senżon fil-qosor. Tlet punti, Deposit Guarantee Schemes. Aħna konna dan kollegi illi kienu għallu li jem xie domini u kaxkru saqajom fuq suġġetti ma sibxie għal kas fil-verita, jina naħseb illi irridu naraw illi l-ewel parti tkun nkunu waqfnija kif suppost. Mbagħad naraw kif nistgħu nirfinaw u nirtukjawa. Imbagħad ma' pilastru wieħed u tnej eh, li jirridu nwaqfu m'għandix biss tkun implementata m'għandha tiġi applikata wkoll. Jiġifieri ma nistgħux nitkellmu fuq id-dewmin fuq is-suġġett ta' deposit guarantee. it tininet il-kollega Jagot mill-Portugal qal illi il-Portugal kienu ehm, laboratorju ta' testjar għall-Unjoni Bankarja. Jina, però, ma naraħix l-istess. Jina li najla huwa illi regoli pjuttost stretti ġew applikati illi ovvjament minħabba li kien hemm ħafna fil-Portugal li huma ġodda diffiċli kien għalihom illi nseguh. Ovvjament il-proċess kien diffiċli iżda ma illi kien lab għal it-testijar. U daħar ħaġa, b'rabta ma dak għal Coben. Il-Brexit se jaċċellera il-fatt illi n-nies ħajġaqgħu l-Renju Unit imma le. Naseb qed tiżaġġera naqra hawnhekk. Aħna rajna dawn ħarġimant fil-fatt illi x-xogħol qed jiġi ġellokat fil-fatt pajjiżi oħrajn il-barra mir-Renju Unit. Allura naħseb illi fil-fat fi xhur li ġejjin iktar ħajsiru dawn l-affarijiet. U għal dak li huwa settur finanzjarju, naħseb illi dak li wis probabbli ser jiġri huwa illi il-settur finanzjarju f'Londra ser jitlef ħafna xogħol. Dan dinja ħasra, ovvjament, iżda Dan hija l-influenza tal-Brexit illi il-partit ta' Sur Corbyn kien valut fih. Grazzi, naħseb illi kienet sessjoni ta' sew interessanti u li nista' nixtieq. Nirringrazzja l-kellima tagħna, il-membri kollha tal-Parlament Nazzjonali, nistgħu issa nieqfu għall-ikla ta' World of Sinar u nirtaqgħu fit-tlieta fis-sessjoni tal-artiklu 13 fuq konferenza. Grazzi, nalqu l-laqa.